U issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Għanna dibattitu konġun dwar il-politika reġjonali. Għanna rapport Missur Luhan. Għanna u koll rapport Missinjura Manesku. Issa biex nibda nishtiqna del mikrofonu li sulluħen għal erba minuti. Grazzi tassew, Sur President. Kollegi, f'dan il-rapport aħna qegħdin nippruvaw inwiġbu ħafna mistoqsijiet. Jiġifieri il kożjoni territorjali, soċjali u ekonomika fl-Unjoni Ewropea hijiex sine qua non għal kompetittività globali. Aħna rridu nagħtu priorità l politika ta' kohezjoni. Jaxħaġa allarmanti li naraw li hemm differenzi bejn ir-reġuni kollha differenti hemm diżugwaljanzi kbar bejn reġuni kollha tal-Unjoni Ewropea l-iktar reġun żviluppat għandu huwa 334% tal-medja tal-Unjoni Ewropea fejn l-ifqar għandu 26%. fil-mija. Tlet darbit iżgħar. Punt negattiv ieħor huwa il-veloċità tal-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea. d-dum iktar jekk inti tqabbilha mal-kompetituri internazzjonali tagħna. Kif jingħad fl-Istrateġija 2020 huwa meħtieġ illi niżviluppaw miżuri strateġiċi jridu nħarsu lil mill-Unjoni Ewropea biex insiru aktar b'saħħitna. Din hija sfida diffiċli għalina li apparti l-effetti tal-kriżi rridu nitrattaw ukoll sfidi kbar oħra pal pereżempju l-aġġustament fir rigward ta' tibdil fil-klima, l-adattament ta' tibdil fil-klima u l-problemi kollha marbuta mal-sigurtà tal-provista tal-enerġija, l-politika ta' koeżjoni taħt l-istrateġija 2020 huma tassew importanti waħda mill-prijoritajiet ta' din politika għandha tkun illi din trid tkun f'konformità mal-istrateġija tal ġejjini billi ngħidu li huwa meħtieġ illi ikonna politika indipendenti l-anijiet jistaw jinkisbu mod aktar faċli jekk inti tixpruna sinerġiji bej il-programmi tal-R&D minnaħa u l-programmi ta' koezjoni minnaħa l-oħra. Għana u koll nishtiqu napoġġaw proġetti fuq skala kbira illi ser iwaslu għal tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea ser joħolqu postijiet tax-xogħol u ser jiżguraw li jkun hemm żvilupp sostenibbli għar-reġuni. Dan l-aħħar proġett huwa tassew importanti li donatu wkoll importanza l-investimenti fl-infrastruttura, infrastruttura ta' trasport, it-teknoloġija, l-ICT, l-istrutturi soċjali, riċerka u l-iżvilupp, l-istrutturi tal-ambjent dawn l-infrastrutturi kollha. ċanse egali la potenzjalu. Ser jippermettu biex aħna jkollna livellu li ta' aċċessibilità għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Ser jagħtuna opportunitajiet ugwali biex aħna niżviluppaw. Linji gwida lokali u reġjonali ser jiġu msawra permessa dawn ir-rekwiżiti speċifiċi tar-reġuni konċernati. L-idea hija li noħolqu valur miżjud immedjat billi inħedġu l-prinċipju ta' deċentralizzazzjoni sal-autoritajiet lokali biex niżguraw illi il-fondi Ewropej jintużaw bl-aħjar mod biex niżguraw il-kompetitività ekonomika ma rridux ninjoraw l-rwol tal-SMI tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. U ma aċċess aħjar għal fondi tal-komunità, għal istrumenti tal-fondi tal-komunità u strumenti u r-rizorsi oħra ta' fondi li nixprunaw L-impatt tal-politika ta' koeżjoni huwa tassew importanti biex aħna nkunu nistgħu nagħtu spinta lill kompetittività tagħna u tkabbir ekonomiku tagħna aħna rridu nibqgħu nintegraw il-kondizzjonijiet għall-użu tal-fondi Ewropej tal-iżvilupp. Dan il-fond irid jibqa' flessibbli u l-GDP irid jibqa' il-kriterju ewlieni biex wieħed jiddetermina jekk reġun huwiex eligibbli jew le. Irridu suġġeriment tangibli minna tal-Kommissjoni dwar l-użu tal-sħubiji privati u pubbliċi biex niżguraw li l-Unjoni Ewropea tkun aktar kompetittiva fuq skala globali naħseb li parti mill-fondi allokati mill-fondi ta' koezjoni jridu jiġu immirati lejn il-kisba u z-zamma aktar rwol ewlieni rwol meċċej fejn aħna diġà għandna ċertu kompetitività fis-setturi fejn hemm ta' bilħaq potenzjal biex l-Ewropa issir meċċeja globali. Li niżguraw il-koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika sprunata mill-fondi sma strateġiċi dawn huma l-kondizzjonijiet meħtieġa biex niżguraw il kompetitività ekonomika tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali. Grazzi tassew. Grazzi tassew.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 li tkun motija mill-Kummissjoni l-Istati Membri u bekk jassikuraw li l-responsabilità tkun jinata tilhom. Anki użu integrat, approċċ integrat tal-politika reġjonali deret li kienet aktar kompetittiva u ntlaħqu l-anijiet li kienu tfasslu jkunu vinkolanti. Aħna rridu u kol definizzjoni tal-komunità għal kelma sħubija. U provajna u kol niksbu tali definizzjoni minnaħat tal-Komissjoni ġifiri inwafqu ta' bilħa sħubija mal-autoritajiet lokali u reġjonali. U jekk aħna nibbażaw ruħna fuq l-autoritajiet lokali u reġjonali, aħna nkun nistgħu nilħu dan Ikun importanti ħafna għal li jridu jaqdu, speċjalment meta jridu jimplementaw dawn il-programmi, programmi Ewropew għal oqsma transkonfinali, zoni urbana u anki rurali. Għawnek għana mux nitkelmu bis dwar il-fat li naddu minn krizi, ma hija prinċipju ġenerali ta' koezjoni Ewropea li qed tingħata lilna billi nużaw il-potenzjal ta' daw kollu li qed jagħmlu uża minna. Għal istadji li jmiss aħna rridu wkoll naħdmu miżuri konġunti għal leġizlazzjoni Ewropea sabiex din tiġi implementata fi stati membri kollha. Sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nwaqfu kundizzjonijiet minn qabel. Kondizzjoni li ma neċessarji u inneħħu dawk il-limitazzjoni li mhumiex neċessarji din jħon una lek ridu jkollna approċ b'riżultati, b'orjentament ta' riżultati. Ġifiri nilħu u ninvolvu l-autoritajiet lokali reġjonali, lokalitajiet varjati u anki biex nappoġġaw, ma nassikuraw li dak li jagħmlu jidħol b'mod tajjeb fuq livell nazzjonali meta niġu għall-implementazzjoni ta' programmi u bekk jekk nagħmlu dan nimxu b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu nelbu il-fallimenti tal-passat. Speċjalment meta nitkellmu fuq programmi pubbliċi kontrolli eċċessivi jridu jiġu eliminati wkoll. Aħna tlabna li l-Kummissjoni sabiex bekk tkun tista' taħdem u tfassal direttivi biex tagħmel standardizzazzjoni ta' kontrolli. U anki kumpaniji privati jridu jkunu involuti f'kooperazzjonijiet. Aħna rridu nilħu dan il-għan. Aħna u koll irridu nħarsu lejla l-SMIs, il-kumpaniji zaru medji. Nasib aħna naħdmu l-koll tajjeb fl-imkien, fl-imkien mal-kommissjoni, mal-impiegati. Deru li huma lesti li jilqaw il-proposti li aħna eh, proponejna u nittamaw li huma fil-fatt ħajilqawhom, speċjalment meta aħna niġu għal fatti għal realtà. Grazzi tassew. Il-kellim li jmiss ser ikun il-Kummissarju Sur Johanna Sħan jekk joġbok. Nil-għawk fostna. Grazzi tassew, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, mo partikolari, sur Luhan, u anki sur Marjanesku nixtieq nirringrazzjakom it-tnejn li intom għal rapporti tagħkom li kienu ferm kostruttivi u pożittivi dak li għandu xieqsam ma' politika reġjonali u naħseb li aħna wasalna fil-ħin adattat meta nqisu il-dibattitu li għaddej rigward il-politika reġjonali. U b'mod partikolari il- fond ta' koezjoni li ħajkun qed jibda jaħdem f'jannar u frar. Ma partikolari aħna rridu naraw il-politika reġjonali f'dak li għandu xisama politika ta' investiment, politika li qed tinvesti fir-reġjuni, tinvesti fin-nies, fil-tinvesti fin-nies. Nisa u rġiel. U f'dak li għandu xisama l-innovazzjoni, politika reġjonali, għal l-ispirtu li aħna l-kol ksibna 86 biljuni euro li għandhom ikunu allokati b'ma partikolari għall appoġġ ta' l-SMEs. Nitkellmu fuq metodi ta' produzzjoni ta' kwalità, opportunitajiet li jistaw jitjibu, pero Pero kif għattu għalu ħafna minnkom rridu ntejbu l-istrateġija tagħna. Neħtieġu kontrolli u uh, skrutinju aħjar sabiex bekk aħna jkollna l-aħjar tip ta' struttura finanzjarja u anki jkollna xi ħaġa li tikkonċentra fuq dak li aħna qegħdin niksbu hekk għandna nixtu l-attenzjoni tagħna l-isforzi tagħna u naħseb ir-rapport ta' koeżjoni fil-konklużjonijiet naħseb li dawn iridu jixtu l-attenzjoni tagħhom fuq wieħed jew tnejn mill-prioritajiet li għandna fl-Istrateġija Ewropea tal-2020 u anki l-implementazzjoni ta' strateġiji ta' leġizzazzjoni reġjonali, għana mux qed nitkellem fuq kontradizzjoni, nitkellem fuq leġizzazzjoni li għalija hija importanti ħafna jien naħseb li din hija l-kwistjoni prinċipali u din turina kif ħajkun possibbli dan ix-xogħol u forsi anki biex nassikuraw li nistaw intejbu l-kwalità tal-ħajja fir-reġjuni u nassikuraw ukoll lin-nies għandhom prospetti tajbin fiħdan ir-raġjun tagħhom fejn twildu. Jien naħseb li dan huwa l-kontribut li aħna nistgħu nagħmlu sabiex bekk inkunu nistgħu insaħħu l-koeżjoni Ewropea lek f'dan il-kuntest il naħseb li importanti u fil-programmi tagħna rridu nkunu din nikkonċentraw fuq ir wol ta' l-istat li aħna neħtieġu sabiex aħna nkun nistgħu narfu madwar 70% ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jgħixu f'ambjent urban, però fl-istess waqt irridu naraw għax dan il-punt li ħasanejt huwa vera importanti, irridu nħarsu lejn ir-relazzjonijiet li hemm fil-bliet u fl-irħula u anki il- differenzi li hemm bejnietom kif nistgħu innaqsu daw id-differenzi. Ġifri, irridu naħdmu fuqhom daw l-elementi mhux neċessarjament nduplikaw ix-xogħol, imma kif diġà diskutejna f'din l-istess kamra hawnhekk irridu inħarsu b'mod partikolari lejn karatteristiċi ġeografiċi. U dan huwa suġġett li naħseb jiena ser jerġa' joħroġ fil-ġejjin u nitrattaw il-kwistjoni ta' żvilupp tal-popolazzjoni fl-Ewropa. Minnaħa għandna problemi serji ta' tnaqqis fil-popolazzjoni u qed naraw ukoll li numru ta' żoni urbani qed ikunu aktar attrajenti minn oħrajn, jiġifieri allura qegħdin naraw li għandna ħafna nies li qegħdin jippruvaw jgħixu fi spazju konfinat ħafna, żgħir ħafna. U qed naraw għalhekk il-popolazzjoni tiċċaqla b'ċertu mod. Sa ċertu punt aħna provajna nikkontrobattu din il-ħaġa permezz ta' investiment eh, f'infrastrutturi ġodda. Dan kien kontribut importanti ħafna biex jassikura li tkabbir tagħna jiġi salvagwardjat. Punt ieħor li tqajjem, per eżempju, fir-rapport ta' Sinjora Manescu, kienet isħubija u l-kooperazzjoni Ta' bilħaq u importanti li niżviluppaw it-tmexxija governanza, però irrid ngħid f'dan il-Parlament li huwa importanti wkoll li ir-reġjuni jinvolvu il-livell lokali wkoll. Xi drabi jiena nieħu l-impressjoni li meta mur fir-reġjuni u jkolli diskussjonijiet hemmhekk li l-awtoritajiet lokali u r-rappreżentanti tagħhom ma tantx jieħdu in konsiderazzjonijiet bi reġjonali Allura, irridu ta' irridu nizviluppaw dawn il-livelli, pero fl-istess waqt nixtieq ngħid li aħna l-kol għandna qafas kostituzzjonali rridu nżommu f'moħħna u dan irid ikun rispettat. Pero ħafna nies jappoġġaw l-idea li kemm jista' jkun possibbli l-partijiet kollha interessati, l-NGOs, ġifri l-livelli kollha għandhom ikunu involuti fix-xogħol tal-programmi tagħna ta' investiment. Il-kwistjoni ta' kontrolli finanzjari forsi inkun nista' nikkonkludi hawnhekk u ngħid li jiena diġà qbist il-ħin tiegħi u għalhekk ngħalaq billi nirringrazzja lill-President. Grazzi, ah, nirringrazzjakom għad-diskussjoni tiegħek u issa ngħaddu għal kellima tal-gruppi politiċi differenti u nati l-ewel kelma għal żewġ minuti sur matula fissem il-IPP. Grazzi tassew, grazzi tassew, sur President, komissarju. Il-politika ta' koezjoni hija waħda mill-aktar politika importanti fl-Unjoni Ewropea Il-Trattat tal Lisbona jippermetti għal koezjoni territorjali u involviment eh, territorjali fil-politika ta' koezjoni u tippermetti u kol għal regolamenti fuq livelli differenti. Matul il-periodu li jmiss aħna rridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq dan, irridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq il-pjanar u l-iżvilupp tal-politika tagħna fuq l-Istrateġija Ewropea tal-2020 Il-rapport ta' Sinjor Menesku jisħaq l-importanza ta' l autoritajt lokali u reġjonali meta niġu għal politika tal-koezjoni. Il-rapport ukoll juri li governanza b'ħafna livelli titħares ukoll li livelli orizzontali u din hija rekwiżit minn quddiem, minn ta' quddiem jekk aħna verament iridu nużaw il-potenzjal sieħ ta' reġjuni tagħna meta niġu l-iżvilupp ekonomiku ta' bilħaq meta aħna niġu għal politika reġjonali aħna rridu natu attenzjoni li l-karatteristiġi differenti tal-sistemi ta' governanza reġjonali u nazzjonali. Il-kapacitajiet għandhom ikunu imtejba, pero il-strumenti ta' finanzjament rridu jiġu aġġornati wkoll. Ir-rwol tar-reġjuni u l-awtoritajiet lokali iridu jissaħħu jiżdiedu fuq livell lokali għandna bżonn sħubiji reġjonali u lokali anke meta niġu għal żviluppi rurali u urbani. Hemmhekk hemm sħubijiet li jridu jinħolqu dan ser jerġa' jindirizza mill-ġdid il-bilanċ bejn reġjuni differenti. Aħna neħtieġu wkoll nixtu l-attenzjoni tagħna fuq l il-potenzjal tal izviluppar konġunt. Dan jista' jgħinna nipproteġu karatteristiċi lokali. Sabiex nagħmlu dan aħna naħtieġu proċeduri trasparenti, nabżon ġiċentralizzazzjoni tal-proċeduri differenti li hemm Din id-deċentrizzazzjoni għada xorta waħda ma sarriċ ċertu stati membri. Dan ifisser li aħna neħtieġu nieħdu approċ bbażat fuq riżultati. Irridu nifirħu żewġ rapporters għal kontributi tagħhom biex jisaħħu l-politika ta' koeżjoni reġjonali. Grazzi tassew, issa żewġ minuti, is-sur Kirlov. Grazzi tassew sur President, ippermettili nirringrazzja li Sinjura Luhan u l-Sinjura għaxxu l eċċellenti tagħhom. U nixtieq ngħid li aħna naqblu li l-politika ta' koeżjoni għandha rwol importanti ħafna xjaqdi għal reġjuni għal kompetitività ta' reġjuni. Meta għandna nitkellmu dwar il-kontinuazzjoni ta' din il-politika u l-kisba tagħha, aħna rridu naraw riżorsi adattati Iġifri, mux inqas flus għal politika ta' koezjoni, iġifri meta mqabla mal-periodu prezenti, aħna marridux pis addizjonali għal min qed sem. Il-politika u tfassil tagħha jiddependi l deċiżjoni tittieħed flimkien, però l-Kummissjoni hawnhekk għandha rwol importanti xtaqdi bil-proposta li qed tagħmel u hawnhekk aħna qegħdin inserħu fuqek, Kommissarju Han. Għaliex, uħut minn daw il-proposti bħal kundizzjonijiet li nataw l-istati membri biex jinataw finanzjament u assistenza finanzjarja jistaw iwaslu għal aktar eh, diffikultajiet. Din il-politika teħtieġ appoġġ u allura ma nistawx noħolqu sitwazzjoni fejn l-istati membri u reġjuni jisofru minħabba nuqqasijiet ta' ċertu eh, stati membri, gvernijiet ta' stati membri u hawnhekk naħseb importanti li niżviluppaw dawn il-livelli Għalhekk huwa kruċjali li ma neliminawx il-komplessità bi kundizzjonalità u ma noħol u ix u namlu aktar diffiċli għal beneficjari biex niksbu riżultati pozitivi il politika ta' koezjoni ejja nippermettu r-reġjuni biex jipparteċipaw b'mod attiv ejja nħalluhom ikollhom ikunu sidin tal-proċess, natuhom rizorsi adegwati u bla dubju nassikuraw li huma jużawhom b'mod effiċjenti. Grazzi tassew. Grazzjas, Evgeni. Grazzi tassew. is Kirillov, issa fissem il-Grupp Liberali, l alde Signora Manner. Grazzi tassew. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju nixtieq nirringrazzja lill rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti li jatina vizjoni ċara tal-politika ta' kożjoni għal ġejjini aħna rrid ikollna politika ta' kożjoni effettiva f'posta għaliex Dan huwa imperattiv jekk aħna rridu nilqu kompetitività globali, il-Kummissarju qal li din il-politika hija politika ta' investiment. U aħna hekk irridu nħarsu lejha, rridu naqdu l-politika ta' koeżjoni ma' politika ta' investiment ekonomiku. Jekk aħna nistgħu nirna xilna nagħmlu dan fl-isfond tal-Istrateġija Ewropea tal-2020 dak il-każ aħna nistgħu nassikuraw li nistgħu niksbu żvilupp ekonomiku ġenwin fost ir-reġjuni u anke niksbu koezjoni reali, però rridu nieħdu irid konna viżjoni wiesa għaliex il-politika ta' koeżjoni mhix bis solidarjetà hija aktar minn hekk. Hija parti integrali minn kull politika li trid tilħaq solidarjetà, però xorta waħda rridu nassikuraw li aħna tnixtu l-attenzjoni tagħna fuq l-iżvilupp, ċerkaw żvilupp u anki teknoloġija avvanzata u għalek fil-ġejjini bikri irrit ikonna finanzjament solidu. F'dan ir-rapport dawn il-fatturi differenti ġew kollha analizzati u ċertu sinjali nsibuhom ukoll fejn aħna nixtu l-attenzjoni prioritajiet tagħna. Il-kollegi tagħna tixtu l-attenzjoni tagħhom fuq l-aspetti essenzjali tal-politika ta' koeżjoni, kif nistgħu nassikuraw li aħna għandna politika b'saħħitha li tista' tkun effettiva fis-setturi kollha. Rridu nassikuraw li fil-politika ta' koeżjoni u dik reġjonali ikollna l-istrumenti adegwati f'postom biex nilħu riżultati li nixtiequ u għalhekk naħseb ir rapport ta' Sinjora Manesku għatan tajjeb. Grazzi tassew, Sinjura Manner. Issa fissem il-grupp tal-ħodor għal minuta u nofs għanna l-sur Besse. Grazzi tassew, sur President. Nishtiq nikkonċentra il-diskors tijaj fuq il-rapport tas sur Luhan. Aħna naqblu ma' sur Luhan għalminu fuq punt wieħed li il-politika ta' koezjoni fuq livell reġjonali għandha rwol importanti xtaqdi fl-Ewropa għal żvilupp ekonomiku bilanċjat xi ħaġa li hija tal-livell soċjali u hija wkoll effettiva fuq livell ekoloġiku fl-aħħar mill-aħħar. Aħna irridu nkunu kompetittivi fuq livell globali nixtieq nirringrazzja Sur Luhan ukoll tal-li laqa numru, numru ta' emendi tagħna f'dak li għandu x'jaqsam ma' twaqif ta' kuxjenza ta' ekonomija bazzata fuq livell minimu ta' karbonju li huwa ekonomija sostenibli. L-innovazzjoni li huwa ressa fil-fatt tal-politika ta' koeżjoni bħala strument għal kompetitività globali fl-opinjoni tagħna hija wis dejqa u anki wis ristretta u inadegwata. L-ewwel qabel kollox, żewġ punti li aħna nixtiequ nitkellmu fuqhom, Il-rapporter jixħed l-attenzjoni tijaw b'mod esklusiv fuq eh, approċċi kwantitattivi f'dak li ndux jaqsam anki ma' infrastruttura bħala l-mutur għat kabbir. Iġifri li kolna iktar u għal kriterju bażiku, aħna ma naħsbux li dan huwa xira għas sitwazzjoni tagħna tal-lum. Per eżempju, programmi tal-riċerka u l-izvilupp hemm madwar 246 programm, però ma tjaj saqsi xejn ma tikkommenta xejn dwar x'qed jinvolvu. Tajjeb li jkollna riċerka, ma xiex qed fuq xiex qed issir riċerka. Tek li nkunu nafu. Umbat, ir-rapporter ma ħareġ banijiet speċifiċi f'dak li għandu x'jaqsam u l- il-President jinterrompi l-kellim, il-rapporter jgħid komplejt il-kellim li ma jkollux idejat biżejjed ċari, wara aħna jrid ikollna approċ ċar fir-rapport tiegħu. Aħna nippreferu li jkollna ekonomija nadifa li l-unika mod kif aħna nassikuraw u l-unika mod kif l-Ewropa u r-reġjuni tagħha jkunu jistgħu jimxu l qudiem Grazzi tassew. Mhux qed nara l-Sur Ziobro fil-Kamra. Jgħid il-President. Pero kien ħaj jitkellem fisem li sijar u għalek nista nastanat il-kelma li suran gura kis li jitkellem fisem il-gwe li għandu kol minuta u nofs. Grazzi ta' sur president. Ir-rapporti huma konċernati dwar l-istess kwistjonijiet għal dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp U ma naħsibx li aħna nistaw ikolna politika koeżjoni ġenerali fl-Unjoni Ewropea, sakemm aħna ma natux kas l-interess tan-nies, l-Unjoni Ewropea għandha żewġ kwistjonijiet li trid titratta magħhom, għandna l iżbilanċ li jeżisti u qed naraw minħabba l-kapitaliżmu. Umbagħad f'termini ta' nefqa li għanna di miex tiġi użata ċittadin l-aktar jeħtiġuha, pero qed tiġi użata għal għanijiet ta' profit tal-aktar flus fil-but u aktar għal min jaħdem fil-banek. Allura, meta nqisu l-kriżi li qiegħda taffaċċja l-Ewropa, dan huwa l-approċċ il-ħażin aħna għandna bżonn solidarjetà soċjali. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar biss kapital u kompetitività, dan għaliex hekk aħna nħarsu lejn il-politika ta' koezjoni tal-ġejjeni, bażikament aħna hawnhekk qed nittrattaw bisma l-interess ta' negozju kbar, negozju kbar u dan qed jaħdmu kontra l-interess ta' l-istrateġija li għanna tal-2020 allura rridu nħarsu lejn l-interess tal-klassijiet soċjali u naħseb li huwa importanti ħafna li nieħdu konsiderazzjoni ta' l-edukazzjoni, s-saħħa, taħriġ. U barra minnek, tajb li narfu li din ħtieġa hija importanti ħafna llum. U nixtieq nirringrazzjakom għall attenzjoni. Kollega. Grazzi ħafna. Fisem li FD is-Sur Coleman għandu minuta. Grazzi Sur President. Qed nitkellem illum għax il-kollega tiegħi Sur Bartin li suppost kien qiegħed hawnhekk huwa ma jiflaħx u għalhekk qed nitkellem f'ismu. Tafu illi il-fondi reġjonali bħal kif huma eh, parti sostanzjali tal-budget u il-Renju Unit ta' ħafna eh, kontributi li ma kienux ta' beneficju għal minnaħala 16 fl-Ingilterra. Dan l-aħħar instab li dawn il-fondi edin u kol jappoġġaw il-forniment tal-armi fl-Europa l-kumpaniji gbaru senjuri. sinjuri. Dawn veru għandhom bżon il-sussidju il sussidju meta wieħed iqis li ħafna mill-fondi mhumiex qegħdin jintużaw, allura jiena qed nitlob lil eh, pajjiżi biex eh, jirtira dawn il-flus u dan huwa punt għala l Unit għandu jitlaq jerġa' mill-Unjoni Ewropea mela il-kellima li missa minuta u nofs. Grazzi, President, kollegi. Is-sitwazzjoni tal-Ungerija hija waħda speċjali jekk tares lejn ir-reġuni li għamlu parti ekonomika u tmur lura li l-istorja, tara li dawn ir-reġuni kienu parti minn unità, minn aqda. U għalek il-partiti għaj appoġġa l-kooperazzjoni bejn dawn ir-reġuni dan huwa għodda biex wieħed ineħħi l-ostakoli li jeżistu bejn l-Ungeriżi nfushom. Dawn il-fondi huma iċċentralizzati u aħna nixtiequ li ikun hemm eh, riżorsi allokati lill-komunitajiet lokali u allokati għal proġetti tagħhom. Il-mira għandha tkun eh, fuq dan il-livell lokali għax il ġestjoni aħjar f'dan il-livell u dawn ir-reġuni il huma maqudin ekonomikament u tajjeb li jkun hemm uh, il-fondi għall awtoritajiet fuq dan il-livell. Il-SMEs għandhom jiġu involuti fil-proġetti u dawk il-reġuni li għadhom lur għandhom għana għom biex jagħmlu progress dawn il-miżuri eh, ovvjament jaqgħu taħt eh, Bruxelles Ir-reġuni però għandhom dejjem jitpoġġew fuq quddiem. Ir-reġuni għandhom ikollhom appoġġ ekonomiku dirett għax dan ħajjejn l-Ungeriżi li jgħixu f'dawn iż-żoni. Grazzi ħafna. nagħlqu il-lista tal-kellima fisem il-partiti u għanna kellima li ħajitkellmu fuq uh, livell individwali. Is-sur Albright? Grazzi ħafna. Sinjuri, hemm ftit ftit uh, politika li tqajjem daqshekk kontroversi eh, daqs dik tal eh, eh, dik reġjonali. Aw min ħares lejn din iqisa bħala politika soċjalista għamin min isa bħala politika kapitalista min isa bħala ġusta għamin iqisa bħala mhijiex ġusta min jgħid li ħatnaqqas il-kompetittività u hemm min jgħid li ħażid il-kompetittività. Fil-fattu però din il-politika tukkażjoni m'għandix kontroversi fiha nfisha. Lajn tal-politika huwa li jżid il-koeżjoni fih dan l-Unjoni Ewropea biex ikun aktar ġustizzja soċjali u anka biex iżid l-opportunitajiet fil-qafas tal-kompetittività. Ġifiri ma naħsibx illi fija kontradizzjonijiet u żewġ rapporti juru dan. E, dawn nisemmu punti li huma importanti mhux biss għad-dibattitu tal-lum imma anka għad-dibattitu fuq il-ġejjieni ta' din il-politika ta' koeżjoni. Dawn iż-żewġ rapporti jifukaw fuq is-ħubija u qed indur il-Kummissjoni u nitloba tikkonsidra li tintroduċi fil-kontratti ta' żvilupp kundizzjoni jew rekwiżiti fuq l-istati membri qabel ma jiġu firmati il-kontratti, il-stati membri għandhom jikdbu l-prioritajiet u il-regoli u jaħdmu fl-imkien mal-autoritajiet lokali u l-mexxejja reġjonali. Dan għandu jisir eh, bisħobija fuq livell lokali biex bekk nassikuraw li il-Kommissjoni tara li l-Istati membru membri huma responsabbli għal din il-politika ta' koezjoni. Għal żewġ minuti l-kallim li jmiss. Grazie ħafna, President, Kommissjoni, kollegi. Nixtieq nifraħ l-rapporter Luhan Petro tal-rapport uh, eċellenti kellhom moħħhom miftuħ ħafna u ħadu anka opinjonijiet ta' ħaddieħor fil-rapport. Huwa importanti illi jkollna governanza tajba f'kwalinkwa politika ta', politika ta koeżjoni irrikonna eh, l-aktar eh, livell possibbli ta' responsabilta' minħabba il-sistema komplessa li teżisti li għanna bżon huwa gvernanza aħjar milli għanna palissa. Meta wieħed ħaret lejn din il-politika, speċjalment il-ħames rapport, huwa importanti li kemm orizzontalment kif ukoll vertikalment nirrikonoxxu kemm hija importanti din il-politika għall iżvilupp tal-inizjattivi f'dan is-settur. Huwa importanti li jkollna semplifikazzjoni ta' dawn ir-regoli anke fir-rigward tal-appoġġ għall l-awtoritajiet reġjonali u lokali. Irid ikun hemm aktar involviment fuq dan il-livell f'din il-politika fil rigward tal-infiq tal-flus u importanti wkoll illi meta inqisu se jsir mill-Kummissjoni illi din il-politika ta' koeżjoni ikolla stampa ċara huwa importanti li nassikuraw illi ikun hemm it-taħriġ ta' min iħarreġ eh, xi ħaġa li kummissjoni tista' taħdem fuqha u għanna nitrattaw dan fuq kull livell possibbli, anka ta' livell ta' amministrazzjoni lokali. Nisperaw li dan jikontribuċi b'xi tejjeb il-gvernanza eh, fuq livelli lokali. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss għanna żewġ minuti, il-kellima li jmiss. Grazie ħafna ġranet ilu il-Komissjoni adottat pjanta azzjoni għal zona ta' Danubju. U jiena nixtieq nifoka fuq dan il-lum. Hawnhekk qed jissemmu miżuri fuq livell Ewropej u jiena naħseb illi hemm bżonn ta' miżuri kemm fuq livell Ewropej imma kif ukoll fuq livell reġjonali. Hawnhekk għandna għafas illi jista' b'mod ċar itejjeb il-kompetittività fuq livell Ewropew jekk nużaw l-istrateġija fil-żona tad Danubju żgur li ħajkonna effetti tajbin hija żona illi għandha eh, stati membri differenti u tiġa ħadna inizjattiva biex nipromovu l-kompetittività f'dan ir-reġjun. Hemm xi punti f'dan ir-rapport li huma eh, relevanti b'mod partikolari, speċjalment rabtiet mill-qrib, pereżempju ma' territorji oħra. U eh, dan huwa importanti ħafna. u fil-fat anka e- edin imnizlin daw fil-pjantazzjoni għad-Danubju. Għanna bżon u kol pjan dettaljat għal zoni li huma anqas sviluppati. Naħseb illi il-rapport jati jagħmel paraguni, analisi ta' paraguni tajbin ħafna e, u ħajkun utli fil ġejjini grazzi. Grazzi ħafna nis sinjura Juzmenova issa għal minuta u nofs il sinjura Xutter. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja li rapporter tar-rapport fuq eh, governanza tajba u nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari għal kooperazzjoni tajba illi kien hemm. Dan ir-rapport huwa xaħġa ħaġa juri li l-Kummissjoni x'għandu iseħħa fil-ġejjin, speċjalment fir-rigward tal-prinċipju tal-sħobija. Juri kif l-affarijiet għandhom ikunu, iġifiri illi ninvolvu il-reġuni u il-lokalitajiet u l-imsiħba tas-soċjetà ċivili eh, fil- implementazzjoni u fl-evalwazzjoni ta' u għam dover fuq l-istati membri li jkun hemm sħubija eh, responsabbli u reali. Is-sħubijiet irid ikollhom is-setat adattati u għandhom ikollhom ugwaljanza fir-rigward tal-komunikazzjoni. Irid ikun hemm l-appoġġ, appoġġ veru eh, għall-iżvilupp ta' politika. Sissa il-Komissjoni jurid ftit impenn anka fil-periodu attwali jiena nilqa dak li għal-sur Olbrecht li jekk se jkonna żvilupp u investimenti u kontratti dawn għandhom ikunu aċċettabbli biss jekk ikun hemm sħubija ċara u kulħadd jiġi trattat b'mod ugwali meta jiġu żviluppati il-pjanijiet. Inkella l-periklu huwa li nimxu lil minn Ewropa tar-reġuni għal Ewropa Eh, u l-ideja unek hija li inqarbu il-soċjetà ċivili u l-lokalitajiet eh, għal minuta u nofs il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President. Dan id-dibattitu wasal f'waqtu ħabba illi l-jem nuqqas ta' bilanċ eh, bejn i territori differenti tal-Unjoni Ewropea dejjem ikun hemm uh, differenzi u issa id-differenzi qed jidhru aktar ċar uh, anka fiħdan l-istess pajjiż u għalhekk hemm falliment ta' din il-politika ta' koeżjoni. Din hija influenzata ħafna drabi minn idejat politiċi, minn uh, eh, approċċ ekonomiku tas-suq u anka minn per eżempju eh, kwistjonijiet oħra interni anka il-politika monetarja li qed tiġi imponuta fuq l-istati membri li qed wassal għal faqar u nuqqas ta' ugwaljanza u qed toħodna aktar li lin minn din il-politika ta' koeżjoni. Dan l-imbilanċ fil-fatt ma tneħħiex missu intern għandna livelli differenti ta' żvilupp ekonomiku fl-Unjoni Ewropea infissa inkonsistenza anka fil-politika tas-suq u fl-approċċ ta' din il-politika u dan ifisser illi memx konverġenza vera. Dawn l-affarijiet kollha jridu jitranġaw permezz ta' appoġġ finanzjarju għal skopi ta' koeżjoni u anka bidla fil-politika makroekonomika il-kapacitajiet tal-pajjiżi u lokalitajiet għandhom jiġu eh, u sviluppati b'mod adattat u għandu ikollna ħolqien ta' xogħol u Eh, għanna nieħdu ħsieb aktar l-ambjent, għanna strumenti illi jistaw jgħinu lil din il-politika ta' koezjoni. Il-kalim li Mrs. Scotta. Grazzi ħafna jiena vera nilqa' rapport tas Sur Manesku il-governanza fuq livelli differenti u underwall ċar għalhekk f'dan is-settur l-approċċ fuq livelli differenti li jara li jkun hemm kooperazzjoni kif ukoll qsim ta' responsabiltajiet fuq livelli differenti ta' governanza dan ehm, jippermetti li jkun hemm ġestjoni tal-fondi eh, reġjonali u jkun hemm iktar amministrazzjoni ta' aħjar, eh, rridu aħna nappoġġaw dawn il-proposti u irrid ikun hemm koordinazzjoni wkoll kif ukoll twettiq tal-programmi tal-Komunità Ewropea l-isħubija għandha tiġi garantija ta' fuq um, skont kultura ta' dialogu u involviment ta' kulħadd u l-ħaġa għandha tkun trasparenti u jrid ikun hemm involviment ukoll tal-dawk kollha interessati. Fl-aħħar net irrid ngħid li huwa importanti li jkun hemm taħrit ta' dawk li għandhom x'jaqsmu fuq il-livell sottonazzjonali jrid ikun hemm programmi bħal pereżempju Erasmo għal livelli kollha lokali u reġjonali u l-Kummissjoni għandha bżonn tiffinanzja dan. U jrid ikun hemm l-iskambju tal-aħjar prassi wkoll sabiex intejbu l-kwalità u l-effiċjenza tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni. Grazzi ħafna. Kollega, tin la palabra por dos minutos il-Senjor Zella. Grazzi ħafna. Għal minuta u nofs sur Zeller. Grazzi, President kollegi. L-ewwel jidispeċini, li eh, l-darba għadin niddiskutu din il-kwestjoni fl-aħħar tal-aġenda tal-ġurnata tagħna. U dan ma jagħmilx ġustizzja għall-importanza ta' dan is-suġġett. Nirringrazzja li rapporter eh, ta' dan ir-rapport li wara fejn kien hemm suċċess f'din il-politika u dan Eh, huwa neċessarju li nkomplu biha din il-politika ta' koeżjoni permezz ta' governanza fuq livelli differenti. Il-politika ta' koeżjoni eh, tista' eh, turi tkun aktar viżibbli għaċ-ċittadini permezz ta' appoġġ għal riċerka u żvilupp id-dibattitu tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea Eh, ifisser li mhux inħarsu biss lejn eh, il-finanzi imma eh, nħarsu lej dak li għanna bżon biex ikonna koezjoni politika u biex jitnaqsu differenzi bejn ir-reġuni. U dim dawn l-sfidi li għanna u dimna fuq livell globali għanna bżon aktar politika ta' koezjoni għanna bżonn politika ta' kożjoni aktar iffukata biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' timxi il qudiem għanna nejnu l pajizi li għadhom lura biex jamlu progress irridu nassikuraw li nibnu fuq l-anijiet li kena qabel Eh, f'din il-politika ta' kozzjoni ma għandu jkonna kondizjonijiet aktar b'saħħithom anka għanna eh, nqodu attenti kif jintużaw il-fondi eh, fondi per eżempju għall-iżvilupp għall-innovazzjoni u għat-trasport fil-ħames rapport ta' kozzjoni il-Kommissjoni semmi xi ħaġa li hija importanti ħafna il-fondi għandhom ikunu ġo qafa strateġiku Eh, illi fih ikun hemm sħubija bejn rappreżentanti reġjonali l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Il-reġjuni għandhom jiġu involuti mill-bidunet ta' dan il-proċess. Is-Sur Zeller jista' jekk jogħġbok jagħlaq id-diskors tiegħu, jgħid il-President. Għandna napoġġaw il-gvernanza fuq il-livelli differenti nixtieq insemmi illi l-Unjoni Ewropea hija alleanza volontarja tal-istati membri u jekk xi stat membru jixtieq jitlaq jista' jitlaq mill-Unjoni Ewropea ma jiena naħseb illi l-Ingilterra l-Renju Unit l-Iskozja u Wales ma jridux joħorġu fil-fatt mill-Unjoni Ewropea. Querida señora Mazzoni, que tiene dos minutos para su intervención. Biex għadna rasul Gallagher għawnek Alexa naddin mikrofonu l-Sinjura Mazzoni. Eh, eżis kollegi rappresentanti tal-Komissjoni, aħna qed nitkellmu dwar l-Ewropa 2020 u qed nimmaġinaw li l-Ewropa tkun waħda innovattiva u eh, li tkun tista' tadem fuq kuntest globali. L-kompetittività din il-ġlieda eh, nistgħu nirbħuha biss jekk nagħmlu riformi fuq livell intern tal-Unjoni Ewropea. L-politika ta' koeżjoni fuq bit-tliet partijiet soċjali, ekonomiku u territorjali kif ukoll permezz tal-fondi strutturali. Kon la interpretazzjon Entonces, si quiere usted que le traduzcan a los compañeros L-interpreti qed jippruvaw jisegwu d-diskors tiegħek inti jekk tixtieq interpretazzjoni trid titkellem bil-mod jgħid iċ-ċer. Il-politika ta' koeżjoni flimkien mal-fondi strutturali tirrappreżenta strument u ehm, aħna ehm, rridu jiva nirrispondu l-krizi finanzjarja rridu aħna nimplementaw il-miżuri tagħna u naraw fejn falle kien hemm falliment. Skont l-analiżi tal-istudju l-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali taħt l-Onorello Voli Luen dawn raw xini rabta bejn politika ta' koeżjoni u żvilupp u l-Ewropa tista' tkun kompetittiva biss ehm, jekk tista' tagħlaq id-diskrepanzi territorjali bejn ir-reġjuni differenti. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Luen li inkluda l-emenda tiegħi ġifieri li ntennu l-possibilità li nintroduċi eh, kondizzjonijiet affarijiet eh, fiskali li huma ta' vantaġġ għal perjodu ta' ħames snin xi ħaġa li diġà għandna fir-riżoluzzjoni li dan il-Parlament ivvota fuq fl-2006 u dan huwa l-aħħar mod kif nistgħu aħna nniddu xi meżuri partikolari li għandhom jaqsmu għal-polizza ta' koezjona u kif nistgħu nindirizzaw ix li għat jeżistu, per eżempju, problemi ta' monitoraċ. Għalhekk jiena nixtieq nipproponi li jkun hemm miżuri ta' korrezzjoni ħalli bekk naħu l-impatt negattiv u li nippermettu li l-politika tkun tista' tkattar u tkun pożittiva fil-futur. U aħna rridu insaħħu fuq l-isħubiji differenti bejn l-awtoritajiet differenti u rridu wkoll nisħu fuq il-kofinanzjament dawn għandhom ikunu prinċipju fundamentali. Importanti wkoll li nħafu l-simplifikazzjoni tal-proċeduri għal dak neġġaqsam għal aċċess finanzjament u importanti wkoll l-aċċess integrata tal-informazzjoni u li jinżommu reġim sta' tranzizjoni, speċjalment f'dawn periodi li huma daqshekk diffiċli. Rizikun għam hemm l-involviment tar reġuni interessati għalli bekk nistgħu aħna nappoġġaw l-iżvilupp u li nistgħu nisfruttaw il-territorju u l-aspetti pożittivi tagħhom. U hemm żewġ prinċipali l-innovazzjoni u l-infrastrutturi. Jiena naħseb li din ir-rabta waħda importanti għax tippermetti lilna l-koll li ikollna tri direzzjoni ħalli bekk nistgħu nwieġbu b'mod konkret għal dak li għandna dan ir-rapport. Grazzi ħafna Senjura Mazzoni, jiena nixtieq eh, ngħidilkom li jiena responsabbli fil-buro għall interpretazzjoni u traduzzjoni u jiena se nitlob li kulħadd ikun jista' jara daw li jixel fuq il-magna tiegħi meta l-interpreti ma jistaw xisegu għax il-delegat ikun qed jaġġel wis. Jiena nista' naqtar mikrofonu għal persuni jekk qed jaġlu wis u nixtieq jiena li jintkom taraw dawn id-dawl jixel meta l-interpreti ma jistgħux jinterpretaw minħabba l-pass veru maġġel għalhekk jiena se niġbet lezzjoni mill-sessjoni tal-lejla għax għal xejn li nara dan id-dawl eh, fuq id-desk tijaj u intkom ma tkunux tistaw taraw. U għalek ut li, li l-kelli ma jkunu jistaw jaraw li l-interpreti għetibatu eh, uh, xiftit. Grazie ħafna. Signor President. Sur xiera. Grazie ħafna, President. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nirringrazzja sur eh, Manesku Luan għal eh, l-ħidma tagħhom, ħidma importanti ħafna u kontribuzzjoni siwi għal dan id-dibattitu li kellna llum għal mm, dwar il-politika u tal-2020. Din il-politika ekonomika u eh, territorjali importanti ħafna sabiex l-Europa tibqa' kompetitiva fuq livell globali. Ġala darba aħna naslu għal dan il-lan ikolna aħna mezz kif naraw billi nsaħħu din id-demissjoni ikolna aħna koezjoni interna kompetittiva għall-Europa kollha, speċjalment jekk inqablu l-Europa mal-bqija tad-dinja. Aħna rridu nagħmlu ċert li l-awtoritajiet lokali u reġjonali speċjalment dawk li għandhom setet leġislattivi jkunu jistgħu jipparteċipaw jinsabaw issa eh, iktar u jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod aħjar għal politika ta' koeżjoni għalhekk l-istati membri għandhom jistiednu dawn l-awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex jipparteċipaw f'dawn il-fondi eh, u għandhom jagħmlu dan fuq livell nazzjonali wkoll jikkoperaw ma' dan il-livell nazzjonali fil-ġestjoni ta' dawn il-programmi kif ukoll fit-tħejja ta' dawn Irrid ikun hemm involviment eh, tal-awtoritajiet lokali, reġjonali u bekk aħna nistgħu naslu għal eh, prinċipju l għanijiet li għandhom x'jaqsmu mal-koeżjoni. Importanti li jkollna struttura iktar sempliċi eh, għal wara l-2013 bħala prinċipju ġenerali għal futur tal-politika ta' koeżjoni ħalli bekk nkunu nistgħu niżaw il-fondi kollha dispożizzjoni tagħna. L-ikbar problema ta' li għanna u għalli nabbaċinaw eh, ċittadini tagħna lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu noħol u eh, burokrazija li ma tpoġġiex spis, għalli bekk aħna nistgħu l-għamil eh, xaħġa konkreta minn din il-politika ta' koezjoni rridu għahna naraw xinu ma' problemi individuali tal-pajizi differenti għax ta' spess ikun hemm diskrepanza kbar, diskrepanzi kbar bejn reġjuni differenti, kun hemm ħafna nis ħafna nis sinjuri u għalhekk irridu naċċertaw li jkollna Ewropa iktar b'saħħitha u iktar kompetittiva. Grazzi ħafna. Is-Sir Vinkle għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja iż-żewġ rapporters għal ħidma tagħhom, jiena nixtieq nirringrazzja eh, is-Sur Luħan għal kummenti li jagħmel fuq il-futur tal-politika ta' kożjoni wara il-2013 eh, ġifri mill-2014 il-qoddim u dwar il-ħames rapport ta' koeżjoni iva kien hemm xi idea tal-bidu mill-Kommissjoni imma r-rapport tal-UN kontribuzzjoni importanti uh, dwar il-Parlament vizavi il-Kommissjoni jena naħseb li iva l-politika ta' koesjoni għanda fil-futur għanna nlaqaw din il-politika mal- dawk l-annijiet tal-istraġġija Ewropa 2020 mhux ir-reġuni kollha huma l-istess u anke f'kull stat membri differenti, reġuni differenti forsi ma jkunux l-istess bi tnejn jew tliet prioritajiet forsi priorità minnhom tista' tkun obbligatorja imma mbagħad ma jkunx hemm ħafna lokal manuvrar għal reġuni u dawn ir-reġuni għandhom għandhom ikollhom xi flessibilità biex ikunu jistgħu jinvestu fil-infrastruttura jew joħorġu bil-prioritajiet tagħhom individwali. Hemm affarijiet speċifiċi per pereżempju tibdiliet demografiċi u dawn forsi ma jkunux jistgħu jiġu konsidrati jekk ma jkunx hemm din l-flessibilità rrid ikollna politika ta' koerzjoni li trid torbat mar-reġuni, għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu biċċar li r-reġuni m'għandhomx namlu eh, nagħmluhom iktar dajfa minn vizavi l-istati membri u għandna nsaħħu wkoll il-prinċipju ta' sħubija skont li struttura tal-istati membri dawn ir-reġjuni eh, jingħataw eh, sinifikat differenti fl-Unjoni Ewropea għalhekk importanti li jkun hemm sim tajjeb tal-fondi meta mm, il-Kummissjoni tħares l dawn l-sħubi għandha tkun konsidra l-prinċipju ta' sħubija u rrid nsemmi jiena fil-qosor l-importanza tal-tielet għan jiena naqbel ma' rapporter speċjalment id-diffikultajiet li eh, jinstabu fil-reġjuni tal-frontiera tal-Unjoni Ewropea. Frontieri esterni e interni għandna nifukaw iktar hawnhekk u eh, speċjalment fil-futur u għandna nagħmlu iktar enfasi fuq il-tielet għan, speċjalment għadak li nġaqsam mal-kooperazzjoni bejn ir reġuni il-frontieri fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea fis-saksini eh, eh, ħafna xogħol li għad irrid isir. Grazzi ħafna. Grazzi għal żewġ minuti is-Sinjura Matera. Grazie ħafna, President. Eh, ċifri li smajna mill-qorti auditori fil fil-rapport tal-2007-2008 dawn IVA huma allarmanti għax rajna li s-sistemi ma kienux effiċenti biżejjed u dawn eh, eh, u rawna li kien hemm ċifra ta' żbalji ta' xi 12 fil-mija u kien hemm 11 fil-mija ta' żbalji li saru fl-2008 ħalli biex naħu dawn l-iżbalji importanti li l-Kummissjoni Ewropea saħħaħ il-supervizjoni dawn is-setta ta' supervizjoni li għandha fi dawn il-politiki kemm fuq livell lokali kif ukoll reġjonali. Irrid ikun hemm ukoll gwida għal dawk l-atturi pubbliċi pubbliċi u privati kif ukoll il-ħolqien ta' sistema ta' taħriġ kif ukoll mobilità dwar kif wieħed jista' japplika fil-prattika l-politiki ta' governanza fuq livelli differenti dawn jistgħu jkunu miżuri effiċenti sabiex din il-politika reġjonali sissaħħaħ u titjieb u rridu wkoll jinsaħħu il-politiki reġjonali lokali, speċjalment eh, speċjalment wara tħul fis seħħa tal-Trattat tal-Lisbona. Wkoll għandna bżonn aħna nifaċilitaw il-kooperazzjoni fuq il-livell tal-reġjuni transkonfinali. L-Unjoni Ewropea fil fatt naraw li hemm ħafna potenzjal li nistgħu nisfruttaw eh, fil-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni differenti u livelli differenti u hemm ħafna dan eh, minn dan il-potenzjal, speċjalment dawk is-setturi bħal pereżempju turizmu, l-agrikoltura, l-industrija u kif kif ukoll il-politiki eh, tal-ambjent. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nilqa' l-interpreti li dejjem eh, eh, jatuna jnuna unnek. Grazzi ħafna. Grazzi u nirringrazzjak tal-li jinti tkellimt pass tajjeb ħafna u għalek ma kellniex aħna problemi bl-interpreti. U għalek nixtieq jiena nala dan ir-round u nixtieq jiena ngħaddi mikrofon lil Sur Kozlowski. Grazzi ħafna, grazzi President, Kummissarju. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nisħaq hawnhekk fuq il-fatt li dan ir-rapport huwa wieħed importanti u dan nixtieq nirringrazzja s-sur Luan ir-rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti l-politika ta' koeżjoni għandha tkun politika prinċipali eh, tal-Unjoni Ewropea u xaġa li rridu niżviluppaw ukoll fis-snin li ġejjin jekk nitkellmu dwar politika orizzontali u dawk settorjali aħna rridu ntejbu l-kompetitività tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali. Li niżviluppaw il politika ta' koezjoni xi ħaġa li għandha tkun moderna, flessibbli wkoll. U għalhekk dan l-approċ fuq livelli differenti permezz tiegħu naħseb li nkunu nistgħu aħna nikkontribwixxu ħalli bekk naċċertaw li l-fondi strutturali jistgħu jiġu użati għall isforzi differenti reġjonali u nazzjonali. Waqt qabel ma tħaltina fil-Parlament Ewropew jiena eh, kont responsabbli għal żona ta' xi 2000 eh, ċittadin u kont responsabbli għall-implementazzjoni ta' politika ta' koezjoni kemm fuq livell ċentralizzat kif ukoll diċentralizzat dan kien bejn ehm, għal periodu 2007-2013 u l-esperienza tiegħi għaj ħadd eh, u rritni li l-approċċ diċentralizzat iktar adegwat li wieħed jaċċerta li ehm, jiġu konsidrati l-aspetti lokali għalhekk jiena ninsab konvint li dawn huma affarijiet li rridu naqblu fuqhom fuq livell Ewropew imma dawn l-anijiet nistgħu niksbuhom biss jekk nikkonsidraw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u dawn l-affarijiet għandhom jiġu diskussi fuq l-aħjar level possibbli u għal politika ta' koeżjoni livelli lokali u reġjonali għandhom ikunu l-iktar involuti. Importanti wkoll li l-infi ikun marbut mal-anijiet speċifiċi il-ħolqin tal impigi u l-iżvilupp soċjali wkoll. Grazzi ħafna, grazzi għalhekk aħna wassalna fi tmiem mill lista tal-kallima tagħna u nistgħu ngħaddu għal catch the eye, il-proċedura catch the eye kif tafu. Wara minuta jiena se nitfi il-mikrofonu. Elna Pacescu. Grazzi ħafna, grazzi President. Jiena nixtieq nifraħ l-kollega tiegħi Sur Luhan għal ħidma tiegħu u eh, għal dan ir-rapport. Dan ir-rapport huwa importanti wkoll għal Rumanija. Jiena nemmen li l-istrateġija 2020 din għandha tinkludi pjan għall iżvilupp sostenibbli. Għalhekk għanna bżon naħna ta' prezenza esterna ċara u għanna bżon naħna naħdmu b'mod iktar effiċjenti fuq livell intern. Meta nġu aħna biex nittrattaw ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea li ntejbu l-kompetitività tar-reġjuni fuq livell globali dan se jkun importanti f'dan ir-rigward l-użu ta' finanzjament ta' riċerka u żvilupp importanti ħafna l pajjiżna ir-Rumanija, marret sajjeb u set komplit mur sajjeb u koll mill-2013 il-qoddim. Grazzi ħafna sta nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l sur Alves. Grazzi ħafna. Nafu li l-politika ta' koezjoni importanti ħafna u importanti għall iżvilupp bilanċjat ta' reġjuni differenti. Għalhekk ah, jiena naraf li eh, l-iżvilupp huwa importanti ħafna l iżvilupp tal-suq intern tal-Unjoni Ewropea u l-politika ta' koezjoni essenzjali wkoll fl-implementazzjoni tal-anijiet tal-Istrateġija eh, Ewropa 2020 u importanti wkoll għal ħolqien ta' postijiet ta' impjieg u jkun hemm netwerk ta' trasport li huwa adegwat għalhekk jekk nikkonsidraw dawn l-affarijiet kollha l aziz President, Kummissarju, ma ma nistgħux aħna nippermettu li il-Kummissjoni issa tuża dan kollu sabiex eh, teddet dawk l-istati membri li eh, et eh, implementaw għanijiet ekonomiċi għax importanti li nkunu nafu li eh, l-iktar reġuni zvantagġati li se jiltaqaw ma l-ikbar problemi għalek sur kommissjoni jena nishtiq nisma l-opinjoni tijak fuq eh, dan is suġġett għax ma nemminx jena li l-politika ta' koezjoni vera tejn. Grazie għafna sur Kubrick. Għaldis, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību Kohezie. Grazzi tassew, Sur President. Nixti nixbet l-attenzjoni għal-kwistjoni ta' koezjoni u politika soċjali. Diffiċli daqsxejn biex nispjega xi ħaġa partikolari lill elettorat aħna nagħmlu deċiżjonijiet importanti fuq ħafna affarijiet. U meta naraw isħubija għal pajjiżi li ssibu fl-Unjoni Ewropea nistgħu ngħidu li s-sitwazzjoni se ta' xejn iktar diffiċi għal pajjiżi tagħna fil-Latvija 34% ta' ċittadini tagħna qegħdin jgħixu fuq il-linja ta' povertà. Il-pagi baxxi huma vera baxxi 12% tal-popolazzjoni qed taqla paga verament baxxa minima. U dak li nsibu miktuf dan ir-rapport u hija xi ħaġa li ma nistax nappoġġja għaliex ma nistax nara rwol għal politika soċjali hawnhekk. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar aktar nuqqas ta' regolazzjoni fis-suq u nuqqas ta' kompetitività. Nagħti l-kelma lis-sur Jarsa, jgħid il-President. Grazzi tas sur President, l-ewwel net nix nagħmel erba' kummenti fuq dan ir-rapport, l-ewwel net l-Unjoni Ewropea tagħmel bis-sens għaċ-ċittadini jekk tipprova tassew telimna inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi dan huwa strument ukoll importanti bħala politika. Issa jekk aħna nkunu kritiċi dwar il daw il-kwistjonijiet aħna rridu nipprovaw insibu alternattivi oħra mhux biex eh, nikkritikaw nkella nqogħdu nparlaw fix-xejn. Jiena ġej mill-vant tal-Ġermanja u din il-politika waslet għal eh, ekonomija ħafna msaħħa fil-Ġermanja l-kem fadal ħafna xor xil wara l-2013 għana xorta waħda ser ikonna bżon aktar appoġġ biex inkomplu namlu progress, grazzi. Grazzi tassew, issa s-sur Sean Kelly kjoġbok. Grazzi tassew, sur President, mela fil-qosor nishtiq najt Henry li l-politiku Amerikan Famus kien jgħid il-politika kollha hija lokali u l-istess jiġi applikata l-Unjoni Ewropea f'dak l-għandu xisama l-iżvilupp. L-iżvilupp kollu diġà huwa reġjonali u b'mod partikolari naħseb li s-suċċess tal-pajjiż tiegħi fil-politika koeżjoni dan huwa eżempju perfett meta aħna naqadna fil-Unjoni Ewropea, meta aħna naqadna fil-1973 il-GDP tagħna kien vera ola għalkemm bħalissa tniffer taċċew kriżi finanzjarja qawwija fil-pajjiż tagħna, però biex nimxu l qudiem wieħed mill-aspetti ewlenin u li nissimplifikaw il-proċedura u nisħu fuq ir-riżultati, fuq il-valur miżjud u nippruvaw innaqsu il-burokrazija u regolamenti tista timla formuli minnaw sa barra l-parlament u ma tkun qed tagħti xejn valur miżjud. Allura kaħna rridu nagħmlu progress, eh, jiena ovvjament ħerqan biex nara l-politika ta' eh, politika reġjonali tas-saħħa. turno. Grazzi tassew, mela ħna laqna ir-round tal-proċedura ta' KHDI, però għanna l-aħħar kellim, Sur Nikolaj. Grazzi tassew, L-implementazzjoni effettiva tal-politika ta' koeżjoni li hija preżentament hija diċentralizzata edhem biex jissaħħa responsabilta tal-autoritajiet lokali u reġjonali x'dawn l-awtoritajiet jaf li għandhom bżonn, għandhom bżonn għajnuna fil-oqsma ta' ċertu popolazzjoni u jina ninsab ċert li ħolqien ta' sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali teħtieġ twaqif bnin tal-sħubijiet u anki partiċipazzjoni msaħħa tal-autoritajiet lokali u reġjonali fil-politika tal-Unjoni Ewropea ġifri koordinazzjoni aħjar bejn il-livelli differenti ta' kontrolli, iktar flessibilità u aktar trasparenza, proċeduri ta' trasparenza dawn mhumiex biss tajbin f'dak li sama governanza, manki biex intejbu l-użu ta' fondi u anki żieda ta' partiċipazzjoni. Grazzi. Mela aħna temmejna l-proċedura ta' KHDI. U issa natu l-ura l-kelma l-Kummissarju Surhan sabiex ikun jista' jwieġeb fi sam il-Kummissjoni għal punti differenti li saru. Grazzi, kieġbu Kummissarju fidejk. Grazzi tas Sur President u grazzi għal darboħra tal-li eh, kena dan id-dibattitu motivat nix għadin l-opportunità biex najt kemtejn dwar il-kontrolli finanzjari. Bla dubju, dija kwistjoni ferm importanti u jinta sikwit nirrepeti dan il-messagġ ta' bilħa rridu nitrattaw ma' din il-kwistjoni, rridu nisimplifikaw l-affarijiet u din tapplika b'mod partikolari għal kontest dwar il-fat li rridu nagħmlu aktar sfor biex nassikuraw li negozji żaru medi jridu jilqgħu l-opportunitajiet li ġew prezentati mill-fondi Ewropej u dawn jistgħu jiġu użati bħala fondi eh, revolving funds kif l-om bl inglis rridu nippruvaw naraw kif naqsu l-burokrazija però fl-istess waqt jina dejjem irid niċċara li ħafna mill-burokrazija li teżisti qed tiġi introdotti fuq livell nazzjonali, ġifri mhux kollox li joħroġ f'proġett Ewropew forma ta' burokrazija tkun ġejja minn Brussell. Ta' sikwit din tiġi introdotta mill-livelli nazzjonali jew inkella mill-livelli reġjonali u nazzjonali. Flimkien ġifri, s s-Sinjor Marionescu, importanti li noħolqu livelli, però Ma nistawx narmonizzaw leġizlazzjonijiet kollha pra naqbel minnek fuq eh, l-importanza ta' livelli u mbagħad il kwissjoni ta' kondizzjonalità. Aħna mhux qed nisqu l-importanza tagħha biżejjed, però għal kull pajjiż individwali u għal kull reġjun importanti li aħna nkunu nafu xinu ma r-raġunijiet li jwaslu għal minn fl-implementazzjoni tal-proġetti. Aħna nafu ta' sekwi x'inhu mal-proġetti u xi drabi ma jkun hemm ma jkollu xejn jaqsam ma' flus jew ma jkollux jaqsam ma' flus, nuqqasijiet edin fuq smoħra rridu nittrattaw dawn nuqqasijiet sabiex ħana kun nistaw nimplementaw proġetti mħaffan minnu din jada fil-interess ta' daw kolla li huma interessati. Jina u kol kontent għal dawk il- dawk id-delegati li semmew fuq l-iżviluppi u l-kontratti ta' sħubija. Kif qal is-Sur Albrecht fil-fatt, hemm opportunità għalina biex nixtu l-attenzjoni tagħna fuq il-fatt li nġibu ehm, partit interessanti mill-livelli lokali u reġjonali. Du nasbu aħjar ukoll kif ser namlu dan. Kif nistaw nistituzzjonalizzaw din il-proċedura u mardux ninsew ukoll l-importanti li stati membri jaċċettaw dan it-tip ta' approċ. Ridu, insibu, tip ta' forma li huma jistgħu jaċċettaw u jibnu fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Dan għaliex? Hawnhekk aħna għandna parlament, għanna l-Kumitat ta' Reġjuni, però rridu nilqaw ukoll l-interess tal-Istati membri, rridu nirbħu l-interess tagħhom. U rridu wkoll nippruvaw nippersveduhom li hemm valur miżju tal-Istati membri hemmhekk ukoll jekk aktar ċittadini jew nies ikunu involuti jew jipparteċipaw f'dan il-proġett, f'dan il-programm u jidentifikaw aktar mal-programmi jekk dan ikun possibbli Nixtieq ukoll nirringrazzja lil delegat naħseb mill-Partit tal-Ħodor li għajjem il-kwistjoni ta' tkabbir. Naħseb jina nemmen fit tkabbir kwalitattiv u kwantitattiv u naħseb li neħtiġu tnejn. Ir-riċerka per eżempju, fil-faddinija xaħġa li għanda xtaqsam ma tkabbir kwalitattiv Per wieħed mill-lanijiet prinċipali tagħna u li nżidu il-proporzjon ta' enerġija ġdida li ħana nużaw, però rridu nkunu wkoll effiċenti bil-mod kif ħana nużaw l-enerġija. Però meta nħarsu lejn il-mod kif nistgħu nindirizzaw il-kwissjoni ta' riċerka hija vitali kif nistgħu nerġgħu eh, natu lura l-enerġija din l-elettriċità meta mbagħad tkun verament neċessarja. Din hija xi ħaġa ferm importanti jekk aħna rridu nkunu aktar effiċenti. Meta aħna nitkellmu dwar l-ġenerazzjoni ta' l-enerġija, eh, huwa importanti ħafna dan l-element. Naħseb nistgħu niksbu l-elementi tagħna l-anijiet tagħna kif ikollna politika reġjonali li hija xirqa għar-reġjuni kollha tal-Ewropa. U dan ukoll kien ċar mid-dibattitu tagħna tal-lum. Jekk aħna rridu nimplementaw l-Istrateġija Ewropea tal-2020 nistgħu nagħmlu dan jekk aħna nassikuraw li il politika jkollha impatt fuq ir-reġjuni kollha u jiġu implementati f'kull reġjuni jirriflettu ħtiġijiet fuq livell lokali. Ġifri grazzi tassew għal oħra, speċjalment il dawk iż-żewġ rapporters għax-xogħol tagħhom. Grazzi tassew, kummissarju, issa nagħti l-kelma biex nagħti l-opportunità li rapporters biex jgħalqu huma. Is-Sur Luhan, għal żewġ minuti. Mela, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha anki li kontribwew ħafna għal din dan ir-rapport tagħna. U għalhekk ikkontribwew għal politika ta' koeżjoni, għal ġejjini tal-politika, l iżvilupp Nixtieq nirringrazzjaw ukoll il dawk il-kollegi li resqu l-amendamenti, nirringrazzjahom għaliex magħhom irnexxi li nsib kunsens, issa ma rridx noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, però nixtieq nirringrazzja għal eh, tifħir li tawni u hawnhekk nixtieq nisħaq fuq dak li qal il-Kummissarju. Speċjalment meta tkellem fuq il-fatt li l-politika ta' koeżjoni hija politika ta' investiment fir reġjuni differenti. U l-investiment favur iċ-ċittadini wkoll u li għalhekk jgħinu jitejbu il kondizjoni tal-ħajja fir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel miegħek meta tgħid dan sur Kummissarju naqbel ukoll mal-fatt li rridu nippruvaw ninvestu eh, f'kull tip ta' infrastruttura mingħajr kundizzjonijiet sabiex nippruvaw innaqsu l-inugwaljanza fl-Unjoni Ewropea. mbagħad, f'dak li għandu x'jaqsam ma' dak li qal is-sur Bessi rigward ir-rapport u għamel xi kummenti u jkolli ngħid li iva aħna nirreferu għal tkabbir ekonomiku bbażata fuq ekonomika ekoloġika, però anki u għamel referenza diretta għall-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea u hawnhekk ta' bilħaq fl-istrateġija tal-2020 qed inbassru sitwazzjoni ekonomika li hija ekoloġika. Issa dan ir-rapport għandu il-maġġornanza sa nittamaw li din il-politika ta' koeżjoni issib it-triq it-tajba anki għal ġajjini u tkompli fuq din id-direzzjoni. Grazzi tassew. Nalqu bil- uh, konklużjonijiet tar rapporter l-oħra Sinjor Maranescu li għandha wkoll żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jina u kol nishtiq nirringrazzja l-kollegi tijaj għal-kontributi differenti eh, biex wasanna għal-rapport taħħari. U anki għal tfassil taħ nirringrazzja l-kollegi li ħadu sem u daw kolla li għamlu l-emendamenti. Irrid ngħid ukoll li permezz tal-vot fih dan il-Kumitat Reġjonali jiena stajt nara li kien hemm kunsens wiesa f'dak li għandu x'jaqsam mal-applikazzjoni tal-miżuri li kelli f'dan ir-rapport. Ma nistax ma ngħidx li ferm kuntenta għaliex qed nara li fid-diskussjoni tal-lum qed insegwu l-istess atmosfera, l-istess triq. Għaliex qed naraw li ċertu mod ieħor ninsabu għandna konsens fuq il-fatt li minnaħa tal-Kummissjoni Eżekuttiva ħajkun hemm eh, ftuħ biex nippruvaw eh, soluzzjonijiet li jistgħu jiġu identifikati jew proposti minnaħa tagħna. Għalek, aħna nittamaw li dan kollu ma jibqax ġokaxxa kaxxa malu, aħna t-namlu proposti konkreti għawnek sur kummissarju, dawn il-proposti konkreti issa rridu jiġu konsiderati tassew mhux jibqgħu magħluqin għaliex fix-xhur li ġejjin iridu niddefinixxu il-politika ġejjina tal-koeżjoni, l-istrateġija tagħha, b'dak e li għandu x'jasama l-istrateġija tal-Ewropa tal-2020. U anki naslu għal applikazzjoni tajba tal-politika reġjonali, ġifri l-governanza tajba fuq il-livelli differenti suppost edha hemm biex tassisti l-kulħadd il-livelli differenti fl-Unjoni Ewropea sabiex aħna naslu għal Ewropa ta' ċittadini li tiġi karatterizzata minn żvilupp sostenibbli. U ningrazzja. Grazzi sew, Signora Manescu, aħna bekk ikkonkludejna dan il-dibattitu tant importanti. Il-votazzjoni ser issir għada, il-votazzjoni f'nofsinhar. Issa għalhekk ħanaddi mal-ewwel għal rapport li jmiss Hawnhekk għandna rapport ta' Sir Filip Givan l-impatt tar riklamar fuq l-imġiba tal-konsumaturi. Intom tafu li l-proċedura għal dan id-dibattitu għalhekk wara